kumitat legali. Mela għandkom l-agenda u dimkom, għandkom xie kommenti xie zidu mal-agenda? Anzi, mal-minuti. Għalda daqsan nistaw najdu li l-minuti huma adottati. Mela, għajna għaddu għall-ewel punt tal-agenda tal-lum wara nofsinari ġifiri il